L-ordine del giorno reca... Mela, fuq l-agenda issa għanna l-analizi tal-Presidenza austriaka tal kunsil Għanna u koll mux se jkonna blue cards, Prima di dare la parola. Manati il-kenma il sur dil kanċelier Sebastian Kurz nix ningrazzja lill presidenza Awstrijaka għall kollaborazzjoni fattibbli mal-Parlament Ewropew. Grazzi wkoll l-eks presidenza Awstrijaka għall-istedina tal-Parlament biex ikunu fostna. Anki għal konferenza li saret ukoll mal-Afrika Libja inqalqet il preżenza tagħhom, anke l-President il-Gvern Awstrijak tal-preżenza tagħhom fis-seduti ta' dal-Parlament kif ukoll hawnhekk kif ukoll Brussell. Issa nagħti il kelma lill-Kanċiller Kurz. sehr geehrter Herr Präsident des Parlaments. Präsident. President tal-Parlament u President tal-Kommissjoni, mexxejja tal-gruppi politiċi, sinjuri membri tal-Parlament Ewropew jiena verament kuntent li ninsabaw għal darboħra bħala mistieden tagħhom fil-Parlament Ewropew biex nirrapporta lura fuq l-eżitu u s-suċċessi tal-Presidenza Awstrijaka issa aħna kellna sitt xhur biżla ħafna ta' xogħol e, skeda e, sħiħa imma l-iktar importanti kooperazzjoni tajba ħafna mal-Parlament Ewropew. U sam il-bidu nixtieq nirringrazzja lilkom il-koll għal l-ambjent ta' kooperazzjoni tajjeb ħafna bejn Kummissjoni, Kunsill u Parlament fid-daw l-aħħar sitt xhur tal-Presidenza tagħna. Bappoċ Matul il-Presidenza tagħna tal-Kunsill aħna kena kooperazzjoni wiesa ħafna mal-Parlament Ewropew u nixtieq nirringrazzja ħafna li xuħut minn membri parlamentari msemmijin li appoġġjawna hawnhekk u rappresentawna hawnhekk waqt il-plenari u dawk parzjali fi, fi Brussell kellna 161 sessjoni ta' trialogu u kellna wkoll 53 ftehim li ħarġu minn dawk it-trialogi. Allura, grazzi ta' dawk l-isforzi minna ta' tlet istituzzjonijiet, partikolarment peress li kulħadd qasam fix xewqa li konna kompromessi. Nirringrazzja koll l-ambasċatur tagħna fi Brussell, it-teams fi Brussell u l-personal tagħna fi Vienna, anke l-membri tal-Presidenza għax-xogħol tagħhom. Konna membri ta' tim. Anke nirringrazzja t-trio li konna fih. Kif ukoll ir-Rumanija fil-preżenza tagħhom għal u nixtuqlhom kon suċċess għas-siċċur biżla li ħajkollhom. Jiena kontaw fl-ulju tas-sena l-oħra. U f'dik l-okkażjoni jiena kontett illi m'għandniex nieħdu for granted l-Unjoni Ewropea, ma kull jum li għaddi għandna nagħmlu l-Unjoni Ewropea post aħjar, istituzzjoni aħjar. Issa, kena dibattiti diffiċli ħafna u dejjem zammejt l-idea illi jem ferm iżjed li jaqadna minn dak li ma jaqadniex u jifridna u dak kien il-kas fil-fatt. Meta l-Unjoni Ewropea tiġi fi skontru mal-fatt li s-suturi huma pjuttost komplikati u xi kultant tħoss li t-triq il-qoddim hija impossibbli. Imma fl-ħat tal-ġurnata inti tinduna illi tantem affarijiet illi għandhom isiru m'għandekx alternattiva ħlief illi terfa l-kmim u taħdem fl-imkien u tipprova taħdem għal kompromess. U dan u preċizament li provajna namlu fis suċur li għamilna ma'kom, wasalna l-atta kompromessi u nittama li permezza ta' xogħol konna f'pożizzjoni li jmexxu l-Unjoni Ewropea fit-triq it-tajba f'ħafna każijiet fi stanzi joħrab imma f'affarijiet ta' dimensjoni hemm kwistjonijiet oħra qudiemna. Ħan nibda bil-Brexit meta tkellimt fuq affludju ma'kom, aħna ġejna mitluba biex namlu l-almutana biex nippreservaw l-għaqda ta' 27 stati membru. U e, l-ingrazzjament tiegħi u għalli President tal-Komissjoni u lil Michel, Michel Barnier għall isforzi kbir, kbir tagħhom għax kienu fil-fatt ta' suċċess irnexxina nippreservaw u nżommu l-għaqda ta' 27 l-oħra. U żomna sħiħ mal-negozjati mar-Renju Unit aħna negozjajna fuq e, ftehim tal-ħruġ bilanċjat ħafna u l-problem li għaddim bħalissa mu mażgur xej li għandhom xjaqsmu manna ħatana. U issa rridu naraw il-lejla fil-Parlament tar-Renju Unit xħajġri u għavolja ġematu xur li ġejjin ħajkunu daqxej ta' mal-temp u importanti li nissuktaw li nkunu għannuna li naħdmu fl-imkien it-tlet istituzzjonijiet u wara l-presidenza tagħna nista' nassigurakom li ħanamlu l-almu tagħna min-naħa tal-Awstrija li nżommu dan aħna ffukajna fuq tliet parjutajiet. L-ewwel, sigurtà l-ġlieda kontra migrazzjoni legali, t-tieni prosperità u kompetitività u t-tielet il-pajjiżi viċini. Għax jekk aħna nixtiequ niggarantixxu sigurtà fl-Ewropa, allura aħna rridu nissiltu għal stabilità fil-pajizi ta' viċini tagħna. Mela, fuq l-ewwel punt, fuq politika ta' migrazzjoni, minkejja l-imblokk li aħna faċċajna fuq id-distribuzzjoni, aħna nexxilna naslu ma ftejjimi ma pajjiżi terzi, partikolarment ma l-Eġittu imma ma oħrajn ukoll u provajna nassiguraw li mhux il-bastimenti Ewropej biss li li u operazzjoniet ta' gwarda tal-kosta imma iko għanna e, e, e, vapuri minnaħa tal-Eġittu minnaħa tal-Libja illi għedin jaħtmu għal gwardja tal-kosta u jieħdu l-innies lura dan ifisser li b'mod ġenerali aħna għandna 95% inqas nies li jidħlu fl-Ewropa minn l-2015 pereżempju. U l-appoġġ mhux biss irriżulta f'numru iktar baxx ta' nies li jaslu imma nkamwiet fil-Mediterran. Jġifieri? ċertu kurituri mal-Mediterran inalqu fil-fatt u anka f'daw l-axħar xhur ma kellna l-ebda waslit minn dik ir-rotta. Nistgħu naslu ftehim fost il-Ministri ta' Fejt Interni e, biex insaħħu il-mandat ta' Frontex biex bekk Frontex jkollu rwol aħjar iktar sustanzjali meta niġu għal żiddiet fi personal għal darbohra għanna nappoġġjaw il-proposti tal-Komissjoni ħankomplu namlu dan fil-futur imma jina nistieden lilkom il-koll biex titkellmu mal-kapijiet ta' gvernijiet ta'kom għax hemmhekk hemm għatem xiftit li għandhom bżonn persważjoni. Issa meta niġu għal problema ta' distribuzzjoni li għanna bżonn issa huwa proposta friska. U jina naħseb li din dan huwa dover ta' solidarjetà u nixtieq nirringrazzja il-Kummissjoni għal appoġġ kollu għal proposti tagħna issa l-kapitlu li jmiss prosperità u kompetitività. Żvilupp sostenibbli, żieda fil-prosperità tagħna. Aħna sħaqna fuq it-titjib sostenibbli ta' suq uniku u jiena kuntent ħafna il-lat ta' proposti suq digitali waħdini ġie e, kompletat meta niġu għat ċibersikurtà pereżempju li l minn dak impatt ukoll kien hemm impatt fuq il-ġestjoni ġusta tal-internet u jiena naħseb illi aħna konna f'pożizzjoni wkoll illi ndawru l-affarijiet fil-Kunsil għax kien hemm matt ta' deċiżjonijiet importanti li kienu neqsin u tlabna lilkom u oħrajn biex tippruvaw u ddawru dawk il pajjiż fl-opinjoni tagħhom li għadhom xettiċi f'dan id-dawl. Issa xi ħaġa li hija eh, rib ħafna l-qalb Awstrijaka hija sostenibilità u din ir-raġuni aħna ħirqana ħafna li naqsu emissjonijiet ta' CO2 anka speċjalment fuq vetturi kbar u mal-parlament aħna wettaqna trialogu ta' suċċess kbir issa aħna wkoll qegħdin ifittxu projbizzjoni fuq ċeti karċitoġeni u dawn huma passi oħrajn il qudiem li nixtieq insemmi f'dal kuntest. Issa biex aħna jkollna Ewropa b'saħħitha waħda li tkun ġeneralment kompetittiva allura għandna bżonn baġit modern. Issa jiena nista' ngħid illi hemm negozjati fuq l-MMF xi ħaġa li kont sa mill-bidu eh, xettiku ma kien possibbli li ikolna ċerti suċċessi hemmhekk. U ovvjament aħna zammejna l-pass bi pressjoni mill-Kummissjoni u huma kellhom raġuni jgħidu li fil-fatt sar progress hemmhekk ksar iktar progress milli jiena stennejt mill fil-bidu. U nexxina jkollna negozjati negozjat li temmejna sa Diċembru u jina kontent qed nisma' li fl-istess spirtu ħajkomplu negozjati. U t-tielet priorità kienet illi fuq il-politika tal-viċinat. Bħala awstrija jiena grat ħafna il-Balkani tal-Punent issa saru ċentrali għall-attenzjoni tal-Ewropa. U importanti li aħna jkollna stati importanti fil-Balkani tal-Punent kien importanti li għanna nsolvu l-problema tal-isem pereżempju tal-Maċedonja kif ukoll il-problema bejn is-Serbja u l-Montenegro naħseb dawn huma passi l qudiem u messaġġ sinjal importanti fil-perspettiva Ewropea tar reġjun jiena grat ħafna li żewġ presidenzi preċedenti partikolarment il-Bulgarija li xprunat din l idea ta' iktar attenzjoni fuq il-Balkanijiet tal-Punent. President Tajani, nirgazza lilek għall-kollaborazzjoni tiegħek għal forum li għamilna fi Vienna fuq l-Unjoni Afrikana ma l-Unjoni Afrikana biex nippruvaw natu iktar attenzjoni għall iżviluppi ekonomiċi fl-Afrika biex nippromuovu żvilupp sostenibbli. Mhux sempliċiment irridu nippermettu iċ-Ċiniżi biex ikunu l-aħjar eh, u l-aħjar ide l-iktar eh, ħaġa faċli huwa nħallu kollox fidej Ċiniżi. Allura aħna nirringrazzjaw dak kollha li jagħmlu possibbli dan il-forum fl-aħħar huwa importanti għalija personalment illi nindirizza kwistjoni illi hija kruċjali għalina bħala Repubblika ta' Awstrija, ġifri iġlieda kontra l-antisemitizmu u l-antizjonizmu. F'Novembru li għadda fi Vienna kellna l-ewwel konferenza fuq is-suġġett u s-Sidinna membri kollha tal-komunitajiet e, e, e, tal-lut fil-Ewropa u preparajna triq għal qudiem għall attivitajiet grazzi lill istituzzjonijiet l-oħra għall appoġġ tagħhom naħseb huwa importanti dan għax għana situazzjoni li fija il-lut ma jħossuhomx siguri f'ċerti pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Urridu nirrikonoxxu dan, imma dan mhux biss, imma għandna bżonn niffaċċjaw il-barrim naqbduh minn qrunu. Għal darboħra nixtieq nirringrazzja l-Komissjoni, partikolarment il-President Juncker, kif ukoll il-Parlament Ewropew, partikolarment il-President Tajani, kif ukoll il-kapijiet kollha tal-gvernijiet u stati għal kooperazzjoni pożittiva tul is-suċċur tal-preżenza tagħna. Aħna kien dover tagħna li jinsaħħu l-Unjoni Ewropea dejjem iżjed u noħorġu b'kompromissi fuq kwistjonijiet oħar u jiena naħseb li dan irnexxina nagħmluh sa ċertu punt kena suċċess u bħala Awstrija ħankomplu nagħmlu l-almu tagħna biex nirrinfurzaw u nixprunaw lill-Unjoni Ewropea. U jiena naf li elezzjonijiet din wara l-bib u allura nixtieq kull suċċess lil dawk l-MPs kollha li ħajġu joħorġu għall-elezzjoni għall elezzjoni f'Mejju u inħoss li jkun hemm dibattitu oġġettiv ħafna fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea waqt il-kampanja elettorali xi ħaġa verament għandna bżonna nittama dejjem li dak id-dibattitu jitmexxa b'mod rispettuż. Din hija xi ħaġa li benefika eh, minnu l l-Unjoni Ewropea u l-istati kollha tal- unjoni Għal darbohra, grazzi għal l-isforzi kollha tagħkom kollaborazzjoni tagħkom tul is-suċċur tagħna fil-Presidenza. Thank you, Chancellor, for your speech. But... Grazzi, kanċillir, għal eh, għad-diskors tijak imma wkoll għall-involviment tijak kontra il-sentiment antisemitiku. Grazzi ħafna, nam importanti ħafna għal-parlament, għal-libertà ta' religjon, grazzi għal-ħidma tijak. Mela, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, il-President Juncker. Sur President, Lodwa Tajba. Buongiorno. Signori, membri onorevoli. Kanċillier onorevoli, ministri, membri tal-gvern Awstrijaku, l-ambasċatur, li ħadem bla eda għas suċċess tal-presidenza Awstrijaka. Għalxejn noqgħod nerġan nirrepeti dak li diġà qal il-Kanċillier. Il-bilanċ tal-presidenza eh, Awstrijaka hija xi ħaġa impressjonanti jekk inħarsu lejn iċ-ċifri lejn numru ta' ftejmiet li ntlaħqu bejn il-Kunsill, il-Parlament u l-Kummissjoni, speċjalment 134 dokument u dossier ġew negozjati b'suċċess u ġew magħluqa. 73 negozjati mal-Parlament u 61 mal-Kummissjoni. Jien għandi ċertu esperjenza fil-budget su jiena nista' nqabbel dak li għamlet il-Presidenza Awstrijaka u nqabbel dan ma' oħrajn. <coughs> li bażikament kellhom aktar aspirazzjonijiet u rrid ngħid li l-Presidenza Awstrijaka hija verament impressjonanti ħlifa ħaġa waħda. Jiena kieku xtaqt nara li l gvern tal-Awstrija jeleb dan il mument partikolari tal-patt tal-immigrazzjoni mal-ġnus maquda seta ġie appoġġjat u jiena naf, Sebastian naf li taf, għax inkellimtek dwar dan verament nxtaqt li kieku l presidenza imxiet fid-direzzjoni t tajba minflok jibgħatu messaġġi negattivi. Iżda rridu ngħidu l verità u l-Awstrija mhuwiex l-unika pajjiż li rrifjuta dan il-patt ta' migrazzjoni. Jiena ma nifmux dan il-punt. Ma nistax nara kif din hija xi ħaġa li tista' sseħħ bl-eċċezzjoni ta' din id-djufija fil-presidenza tagħkom Bħala President tal-Kummissjoni Ewropea Mandi ebda oġġezzjoni għall Presidenza Awstrijaka għaliex jiena naħseb li kontra bil-kontra ta' ħafna aspettattivi jew impressjonijiet li forsi kien hemm din kienet Presidenza li verament għenet lill-Unjoni Ewropea. U ċertament jiena nixtieq nara aktar presidenzi li jaħdmu mod daqshekk konsistenti u b'mod koerenti bħal presidenza ta' l-Awstrija. Irrid ngħid, jiena fil-fatt ħad gost din il-presidenza, ħadd gost li aħna fil-Kummissjoni stajna inserħu fuq kemm kienet lesta u kemm kienet imħejjija din il-presidenza speċjalment fil-qasam ta' Brexit sabiex jiksbu l appoġġ tal-unanimità tas 27 stat membru għax din ma kienx biċċa xogħol faċli Anzi, bil-kontra għal dak li taħsbu, din mhix ħaġa li tiġri biss fil-Kunsill Ewropew imma anka fuq livelli individwali ta' esperti u l-Awstrija kienet ċara ħafna fl-approċċ tagħha u fil-politiki tagħha. U jiena nemmen li ta' min ifaħħara l-Awstrija. Jiena kuntent ħafna, sodisfatt ħafna Eh, nara li l-presidenza eh, Awstrijaka u Sebastian diġà semma dan il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea fuq il- eh, namlu aktar siguri l-frontieri esterni din hija xi ħaġa ġiet appoġġjata mill-Presidenza tal-Awstrija. Il-proposti fuq frontieri esterni ġiet sviluppata abbażi tal-proposti li ġew preżentati mill-Presidenza tal-Awstrija. Għaliex aħna konna fil-fatt iddeċidejna li 10,000 gwardjan jiġu imħejjija imma l-presidenza tal-Awstrija ħasset li ma kienx l-approċċ tajjeb. Imma dak li jiena konkludejt huwa li l-Kummissjoni, Presidenza tal-Kummissjoni u l-Presidenza tal-Awstrija kienu l-unika nies li kienu qed jappoġġaw dak li aħna xtaqna mill-bidu. Għalhekk il-Presidenza tal-Awstrija provat tippromwovi din l-idea partikolari u żomma ħajja. Tistaw taraw li na għandi nara riħ, għalek forsi idea ta' aħbar tajba għalikom, ma nasibx li għandi l-leħen ħajservini għal ħafna żmien, ġbiri, niqaf nitkellem qabel eh, ħafna. Nishtiq ngħid li t talbiet li aħna ppreżentajna fil-qasam tal-protezzjoni tal-frontieri, diskutejna dan mal-presidenza, u jew iżomm ma' dak li tgħid u żomm ma' dak li ġie espress jew inkella tagħlaq ek. U x'inhu l-każ jiena rrid ngħid li jina grat ħafna lill presidenza tal-Awstrija talli appoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni. Grazzi u grazzi ieħor għax jiena naf li kellkom ċertu dubji speċjalment għal dak li huwa eh, l-impjiegi jiena niftakar Sebastian jena kont kellimtek. Kelli skambju ta' opinjonijiet miegħek fl-uffiċċju tiegħek ta' gvernu jiena tlabtek sabiex dan is-suġġett ikkunsidrah u ta' xi ħaġa fuq u naf li kellek riservi serji imma inti għamilt dak li tlabnik. U issa għandna awtorità fil-qasam tal-impjiegi wkoll għaliex hekk taħsbu dwar l-Ewropa meta jiena kont sempliċement trade unionista fil-passat. Jekk tipproteġi l-banek, trid tipproteġi anke l-impjegati. U l-presidenza Awstrijaka ċertament mxiet fid direzzjoni tajba fuq dan il-kwistjoni fuq l-MFF u l-perspettivi finanzjarji l-Presidenza Awstrijaka rridu faħruha u rridu nirrikonoxxu l-ħidma tagħhom għaliex minkejja r riservi inizjali l-Presidenza tal-Awstrija irnexxila tagħmel xi ħaġa li ma kinitx possibbli fil-passat. Il-politiki differenti li kienu taħt negozjati irnexxilkom timlew dak il-vojt li kien hemm f'daw il-kaxxi. Għalhekk issa għandna bażi għan negozjati u din tagħmilha possibbli għal dawk li huma l-prospettivi finanzjarji biex nieħdu il-passi meħtieġa sabiex f'Ottubru, grazzi għall għajnuna tal-Presidenza tal-Awstrija, ifissajna skadenza u nkunu nistgħu nikkonkludu dawn in-negozjati għalhekk minn dik il-perspettiva. il perspettiva Inerġan e faħħar il-presidenza tagħkom għaliex jiena naf li din il-kwistjoni kollha tan-negozjati ta' dawn il-kaxxi differenti hija waħda komplessa ħafna imma dak li naxtaqt ngħid huwa li l presidenza tal-Awstrija b'attenzjoni kbira ħadet il-partijiet differenti ta' dan il-puzzle sabiex l-oqsma differenti tal-MFF Irnexxinna nagħmlu ċertu progress issa kemm moħra ta' gratitudni tmur għall-istqarrija ċara kontra is-semitiżmu. Jiena ma ħsibx li din ħaterġa' sseħħ, imma iċ-ċittadini Lut qed jibżaw jappoġġaw ir-reliġjon tagħhom stess u l-Awstrija kellha kwistjoni partikolari fil-qasam tal-antisemitiżmu għalhekk kien importanti li l-Awstrija titkellem b'mod ċar fuq din il-kwistjoni. Jiena kont fi Vienna xi ftit xurilu u jiena żort il-komunità ludija u jiena xtaqt nagħmilha ċara li fl-Ewropa mawx post għal razzizmu, għal sentiment anti semitiku jew inkella il-mibeda tal-barranin. Issa l-Prim Ministru tal-Awstrija tkellem fuq dan b'mod ċar u li għandna nirrifjutaw assolutament dan is-sentiment negattiv. U verament irridu nassiguraw li nesprimu dan mod ċar kelm oħra ta' gratitudni għall inizjattiva tal-Afrika Prim Ministru kellna laqgħa fi Vjenna Kellna laqgħa ta' livelloli tal-grupp bejn il-pajjiżi Afrikani u l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u naħseb li batna messaġġ ċar lill-Afrika U l-Presidenza tal-Awstrija enfasizza dan il-punt għandna bżonn nassiguraw li fil-ġejjeni tal-Afrika nkunu ta' għajnuna u li nkunu batna messaġġ ċar lil pajjiżi Afrikani. Dak fih innifsu kien punt importanti għalhekk. Apparti dak li semmejt qabel jiena naħseb li l presidenza kienet ta' suċċess kbir u nixtieq għalhekk nirringrazzja l gvern tal-Awstrija, il-Prim Ministru tal-Awstrija kif ukoll għal ħafna kwistjonijiet li rnexxielkom tagħlqu. Jiena ma ħsibx li kien fil-fatt possibbli fil-bidu tal-presidenza tagħkom. Grazzi. Passiamo ai rappresentanti dei gruppi politici. Mela rappresentanti tal-gruppi politiċi nitlobkom li tirrispettaw il-ħinijiet li għandkom għax palma tafu għem is-saduta solenni biex tikkommemora l-20 sena mill-bidu tal-Euro. Is-Sur Weber. Sur Tajani, Sur Juncker, ambasċaturi, kollegi, Iva, irridu naraw eżattament eh, x'sar fil-presidenza ta' l-Awstrija nixtieq ngħid grazzi fisem il-PPE għaliex ċertament irnexilkom tiksbu ħafna. Irnexilkom tiksbu ħafna iżjed minn dak li aħna stennejna f'dawn l-aħħar sitt xhur, irnexilkom tiksbu ħafna għal ġejjieni ta' l-Ewropa fuq livell politiku frankament hija ħasra li nifukaw l-aktar fuq kwistjonijiet ta' kriżi meta nitkellmu fuq l-Ewropa xi ngħidu dwar il-problemi li qed jgħaddu minnhom in-nies. Ejja ħarsu lejn il-punti pożittivi aħna qegħdin e, eh, nixfrunaw l-Ewropa ħafna drabi din titwarrab u din hija ħasra aħna bħala politiċi rridu nindirizzaw kemm il-pożittiv u in-negattiv. U fil-presidenza ta'kom nixilkom tiksbu ħafna palma jettalek fisem il ppn e nixtieq nenfasizza l-kwistjoni ta' sigurtà, l-fond ta' difiza, il-teknoloġija, l-iskambju ta' data li ġiet miżjuda bil-awtoritajiet ta' sigurtà, din hija waħda mill-kwistjonijiet ewlenin għall prosperità nexxinna niksbu ħafna dwar l-investiment u l-screening fl-Ewropa kien punt importanti għalina il-ftejim ta' bejn l-Europa u l-Ġappun ġiet konkluża taħt il-presidenza tagħkom u dwar roaming għat trasferiment tal-banek irnexxinna niksbu ħafna u dan huwa a benefiċċju tal-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini tagħna irnexxinna niksbu ħafna wkoll fuq il użu ta' diossidu tal-karbonju u plastik li jintuża l darba biss u n-nies huma kuntenti b'dan għalhekk nistgħu waslu messaġġ Ewropew meta niġu għal kontenut intom bdejtu dibattiti politiċi. Kelko ħafna ġestjoni u tmexxija fuq kwistjonijiet importanti ħafna. Bħalma rajna fil-Kunsil informali fi Strasburg il-protezzjoni tal-frontieri esterni u natu priorità lil dan fid-dibattitu tal-immigrazzjoni għalina din hija xi ħaġa importanti immens u prekondizzjoni għal kwalunkwe dibattitu li jiġi fuq il-migrazzjoni rridu nkunu nafu min jinsab fit-territorju Ewropew. għandkom it-taxxa nazzjonali diġitali tagħkom rridu nassiguraw il-ġustizzja fil-istrutturi tagħkom nixtieq ngħid proset fuq dan. Tajtu l-prioritajiet tajbin anka għall-Ewropa. Bħalma għadu kif semma Jean-Claude Juncker, jekk aħna fl-Ewropa ninsabu f'kontinent fejn jihdu b'serjetà il-kwistjoni ta' violenza kontra il-lut irridu npoġġuha fuq l-aġenda tagħna jiena kont preżenti fil-konferenza ta' Vienna fuq il-kontra semitiżmu u l-assoċjazzjonijiet lut għalunna ċertu affarijiet li ħasbuna ħafna u maħniex ħanċedu fuq din il-kwistjoni bħalma qed innexxilkom tiksbu ħafna affarijiet. L-Awstrija ċertament huwa pajjiż b'saħħtu u rejtu għandkom gvern b'saħħtu għandkom l-appoġġ ta' ċittadini eh, tal-qalba tagħkom ġrittu għal l-Europa eh, sitxur kienet presidenza soda ħafna ħdimtu b'mod kostruttiv u rejtu ċertu tmexxija u rejtu rida wkoll li jkollkom kunsens għalhekk nixtieq ngħidilkom proset għal dak kollu li għamiltu. Issa ħanaddi il-kelma lil Sur Rodriguez, il-membru li miss. L-Onorevoli Rodriguez, Sur President, Sur Kanċilir, Presidenza tal-Awstrija bdiet mudell importanti, jiġifieri Ewropa li tipproteġi. U fil-fatt għandna bżonn Ewropa li tipproteġi. Iżda aħna nħossu li l-presidenza tal-Awstrija kienet qed twassal aktar eh, Ewropa ta' tip differenti Ewropa li għandha ċertu egoizmu fija u jiddispjaċina għaliex aħna rridu Ewropa li għandha ambizzjoni b'saħħitha tant b'saħħitha li iva nkunu nistgħu inwasslu s-solidarjetà li hija meħtieġa U din bdiet bil-kwistjoni tal rifuġjati bid-dram tal-rifuġati. Aħna stajna inwasslu operazzjonijiet ta' salvataċ ta' malajr niprovdu għazil maħna iffaċċajna numru ta' xeni drammatiċi għal darboħra fil-Mediterranu jiddispjaċina li dan kien il-kas. L-Europa trid tiddefinixxi politika ta' migrazzjoni sħiħa sabiex ikollha ġestjoni ordnata tal-immigrazzjoni, għax għanna bżonn immigrazzjoni, u minflok qegħdin nimblukkaw eh, partijiet ewlenin ta' din il-politika ta' migrazzjoni. Mbagħad kien hemm il-każ tal- tal-patt globali tal-immigrazzjoni li dispieċina ħafna għaliex dan ġie appoġġjat mill-maġġoranza tal-pajjiżi tad-dinja u rajna f'Marrakesh uħud mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea li ma appoġġawx dan il-ftehim u dawn kienu mexija mill-gvern tal-Awstrija xi ħaġa li verament aħna eh, ma naċċettawx u ma nistgħux nifmuha. Imma nuqqas ta' ambizzjonijiet u solidarjetà torbot ukoll maċ ċittadini tagħna Għaliex ejja naraw il-pilastru soċjali Ewropew l-ikbar inizjattiva li għandna il-presidenza Awstrijaka seta twassal riżultati ħafna iżjed malajr fuq il-pakkett kollu kemmu ta' direttivi u il-tiġrit li hemm bżonn biex nimplementaw il-pjan soċjali. U aħna ma nistgħux nifmu għaliex kien possibbli għal presidenza tal-Awstrija li tipposponi laqgħa tal-Kunsil tal-Ministri. Aħna maġlin sur kanċillier biex nimplementaw dan il-pilastru biex nbidluh f'realtà Umbat hemm negozjati importanti fuq il-budget multianwali. Iva dan huwa meħtieġ biex inkunu nistgħu nilqgħu l-isfida l-ġdida fl-Ewropa kif ukoll sabiex ikollna impenn b'saħħtu għal koeżjoni. Aħna konna diżappuntati li fl-aħħar Kunsill Ewropew ġie deċiż li l-ftehim aħħari għandu jsir biss Infatti dan huwa twis għandna l-kundizzjonijiet sabiex ikonna e, il-ftejn bażiku qabel dan il periodu Aħna ma nistgħux nifmu għaliex il-presidenza tal-Awstrija mar nexxilix tpoġġi tippreżenta e, pjan aktar ambizzjuż biex nifinalizzaw dawn in-negozjati. Mbagħad kellna opportunità oħra fuq ir-riforma taż-żona tal-euro xi ħaġa li inna nistennewha numru ta' snin. Is-soluzzjonijiet jinsabu quddiemna. Aħna forsi nkunu qrib ta' ftejim li jippermetti li aħna nikkompletaw l-Unjoni Bankarja u li noħolqu eh, il-budget ta' zona euro xi ħaġa li għandhom iż-żoni kollha tal-Unjoni tal-dinja għandhom budget, imma il-presidenza kienet qed eh, iżom lura. Din hija kruċjali biex ikonna koeżjoni fiż-żona euro u nelbu il-sitwazzjonijiet ta' diverġenzi li għandna f'dawn l importanti fl-istruttura Ewropea Mbagħad il-ġustizzja dik li hija taxxa iva għandna bżonn taxxa ġdida diġitali. Iva għandna bżonn li nagħtu riżultati fuq dan kemm jista' jkun malajr. Għalhekk irid ngħidlek sur kanċillier li min-naħa tagħna mill-perspettiva tagħna l-Presidenza tal-Awstrija tilfet opportunitajiet ċari biex tkun tista' twassal riżultati għall Ewropa aktar b'saħħitha li għandna bżonna f'din l-okkażjoni għaliex aħna qegħdin faċċaw iva ċaqliq ġdid, idejat ġodda li qegħdin jitolbu għal retrenchment, selfishness, egoizmu, ehm, ċaqliq lejn il-lemin estrem u u dan kollu għandna għażla. Jew nagħmlu alleanza magħhom u nagħtuhom konċessjonijiet jew inkella nippreżentaw alternativa reali b'saħħitha ta' Ewropa b'saħħitha u ambizjuża li tista' tagħti solidarjetà. Ġri aħna hekk għandna nimxu qudiem minnaħa tagħna tagħna demokrati soċjali soċjodemokratiċi u aħna naħsbu li għandna bżonn ngħaddu għal fażi ġdida fejn din it-tip ta' eh, tmexxija ġdida se toħroġ fl-Ewropa. Dawn huma l-kummenti tagħna, grazzi. Prossimo intervento. L-intervent li jmiss issa l-Onorevoli Zaradil għal-grupp li jmiss li sijar. Mod ġenerali, l-Presidenza tal-Awstrija għamlet biċċa xogħol tajba, organizzata u effiċenti. Dan minħabba l-fatt li l-Awstrija tiffunzjona tajjeb bħala pajjiż. Naseb li koprejtu ħafna affarijiet, ħanażel ftit minnhom hawnhekk se nibda bl-immigrazzjoni u s sigurtà. Nixtieq ngħidilkom illi verament kien ta' pjaċir illi naraw opinjoni differenti mill-Presidenza u l-Chancellery minn kif smajna qabel, intom indikajtu b'mod ċar eh, dak li beżaw jgħidu politiċi oħra li l-Ewropa mhix lesta u laqqa street tkompli taċċetta l-immigranti għaliex dan se jkollu impatt fuq is-sigurtà tagħna u anki l-koerenza interna tas-soċjetà tagħna. Tajtu wkoll soluzzjonijiet u proposti rajna E, fis sistema tax Schengen u s sistema ta' tħulu ħruġ dawn it-tnejn se jgħinuna nindirizzaw ukoll l-immigrazzjoni legali. Dan kollu ġie apprezzat ħafna fl-Ewropa ċentrali u f'diversi pajjiżi u rejna kemm importanti li nsibu konsensus bejn l-istati membri frok nsibu eh, soluzzjonijiet arbitrarji bħal pereżempju skemi ta' rilokazzjoni li suġġerit il- kummissjoni għax din waslet għal disgwidi kbir bejn il-punent u l vantu bejn stati membri wkoll tal-Unjoni u mhux aċċettabbli. Priorità oħra kienet li jkollna prosperità u kompetitività fl-ekonomija Ewropea, speċjalment fil-proċess ta' digitalizzazzjoni u innovazzjoni. U sawettu, l-ikbar atturi ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea u allura għandna nagħmlu aktar għall startups tagħna, għall smi tagħna biex inneħħu l barriri li hemm fil-kummerċ u inkomplu bl-FTA tal-Ġapan li għamiltu waqt il-presidenza tagħkom għax dan ikopri ħafna mill-kummerċ dinji. Naħseb li se jkun hemm ukoll FTAs f'Singapore u eh, mal-Vjetnam. Nisperaw li dawn isiru mal-ajru koll. Komplejtu taħdmu wkoll fil-presidenza tagħkom fuq diversi aspetti oħra lix dan il-parlament se jispiċċa il-mandat Eh, tiegħu u allura din id-deċiżjoni għandha imbagħad tmur għal minimis. Ir-relazzjonijiet esterni kienu ta' piż kbir fuqkom ukoll ukoll Nixtieq ngħid li l-Presidenza Awstrijaka kienet prammatika ħafna u mhux ideoloġika, mhux ħafna slogans imma riżultati tangibbli. U dawn huma aħbarijiet sbieħ la darba rajna sens komune minna tagħkom għaliex sens komune huwa dak li l-grupp tiegħi qed jipprova jġib ukoll f'dan il-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Issa naddu għall-Onorevoli Teliċka. Kanċelir, ma nafx. Tistax tkompli tisma' Però rrid ngħid li kellkom presidenza effiċjenti ħafna u l-Awstrija verament eh, wetqet l-intenzjonijiet tagħha. Min jiena sen ħares eh, lejn il-perjodu ta' sitt xhur mhux min-naħa tal-presidenza, imma kif imxiet l-Unjoni irrelevanti mill-presidenza li jkun hemm kull sitt xhur u naħseb din ħaġa li għandna ngħiduha. Aħna Unjoni Ewropea ta' 28 membru, forsi għadha nkunu 27. Imma il-presidenza ma tistax tagħmel mirakli, tista' tagħmel ħafna affarijiet però. Jekk inti titkellem dwar it-trialogu li sari. Naqbel ma'kom, Iva, jina naħseb li dan kien sinjal tal-effiċenza tal-presidenza Awstrijaka. Imma nħarsu li s-situazzjoni hija dejjem il-leġislazzjoni li se twassal għat-tlet prioritajiet li kelkom jew għal prioritajiet tal-futur. Ħantikom eżempju wieħed ma' rapporter Angelika. Aħna indirizzajna iċ-ċibersigurtà, naħseb ir-riżultat ma kienx ħażin, kien riżultat tajjeb fil-fatt U eh, minkejja diversi tilwim li kellna mal-ambasċatur tagħkom, irrit ngħid li xorta dak li ksibna jirrifletti l bidla fil-ħsieb ta' ċertu stati membri. Xorta għadna inħarsu lejn ċiber sigurtà illi tiġi indirizzata bej dawk li għandhom il-kompetenzi. U allura aħna b'saħħitna jew dajfin kemm irridu hawnhekk. U għalhekk jiena nixtieq ngħid illi n-numri għandhom valur, irridu nkunu effiċjenti, irridu naraw x'tip ta' leġislazzjoni nistgħu npoġġu fisseħ kif huma lesti l-istati membri u kif nistgħu nilħu kompromessi b'ambizzjoni. Issa, għal darboħra fuq il-kwistjoni digitali naħseb li kena progress hawnhekk ukoll imma fl-istess ħin li kieku kelli il-moħħa lija imma m'għandix nivinta applikazzjoni jew immur eh, fis-Silicon Valley flok nagħmilha eh, fl-Unjoni Ewropea din eh, l-application. Ġifiri, din hija xi ħaġa li rridu naħsbu fuqha. Issa se nifoka fuq tliet punti fejn stajna nagħmlu aħjar forsi. L-ewwel priorità hi s-sigurtà interna. Naħseb li kelkom approċ bilanċjat fuqa, ma eja nammettu illi xorta għanna imblokkar fil-Kunsil fuq il-numru ta' proposti li għadhom pendenti. U aħna l-lum mux qed naffaċċaw krizi, għanna problema imma kif tasal krizi ikonna diffikulta kbira fuq il-budget. Naħseb li sar progress hawnhekk, imlejtu l-kaxxi kollha intom, imma issa kif se jintlew dawn il-kaxex? smajt min jgħid li dan għandu jitħallaf fidej il-Parlament li jmiss, jiena naħseb li aħna ġejna eletti għat-terminu kollu. U rridu nispjegawa din il-ħaġa jekk kiex eh, f'każ ta' koeżjoni għal bdiewa u x'inhu dan għandu impatt fuq in-negozji. Jiena nixtieq ngħid illi il-budget għat irid xogħol fuq, Jiena kontra dak li għandna hawnhekk. Kontra il-ħela tal-flus, irridu inkabru l-budget tagħna, imma insomma fl-aħħar mill ħar naħseb li il-tu biċċa xogħol tajba, imma aħna bħala l-Unjoni Ewropea mhux qed nagħmlu x-xogħol mistenni minna miċ-ċittadini xorta waħda. Grazzi. Ora la, parola al Presidente del Gruppo dei Verdi. Issa? il-President tal-Grupp tal-Ħodor. L-Onorevoli Kelle. Grazzi. Skużani, Sur Kutz, ma nistax nfaħrek eh, bl-istess mod kif faħruk l-oħrajn għaliex eh, xfadal wara l-presidenza Awstrijaka. Ħafna mill-leġislazzjoni weħlet fil-Kunsill. Però memorja li se tibqa' tal-aħħar sitt xhur hija il-mistija ta' dak li qed jagħmel Putin u l-akrobazija illi rajna eh, mill-gvern Awstrijak fuq il-patt ta' immigrazzjoni. Naħseb din kienet xi ħaġa tal-mistħija. Il-gvern Awstrijak għal ħafna xahar innegozja dan il- impatt globali fl-aħħar kellna sforz minn ħafna pajjiżi fid-dinja li indirizzawa jiġifieri sar ħafna mill-gvern Awstrijak imma mbagħad la darba l-biċċa xogħol saret isu il-gvern ippretenda li dan kien xogħol eh, imxajtan. Unħolqot polemika kbira U spiċajtu fl-istess pożizzjoni ta' Trump u Orban. U dan kien ta' dannu għall-Unjoni Ewropea kollha u bħalli kieku dan ma kienx biżejjed. Attunna illi il-gvern tagħkom ma jinteressax dwar il-leġislazzjoni Ewropea. Ma nistax nifhem kif nofs il-presidenza tagħkom iddeċidejtu illi tagħmlu diskriminazzjoni ma' ċittadini eh, f'politika ta' l-appoġġ tal-familja. Jiġifieri hawnhekk intom qegħdin tagħmlu ksur tal-leġislazzjoni Ewropea għalmenu ċertu pajjiżi kienu jistennew li tad il-presidenza tagħhom qabel ma tmur kontra il-leġislazzjoni Ewropea. l-evazjoni tat taxxa, id-dumping tat taxxa, ma sar xejn laqqas dwar il-limiti ta' diossidu tal-karbonju għal vetturi. Rigward is-sistema ta' azil ma tantx ksibna laqas eh, dwar il-Frontex, Dawk kienu prioritajiet għall presidenza Awstrijaka, imma meta nitkellmu fuq ġlieda fil-qasam tal-plastik, eh, hemmhekk għamilna progress u naħseb illi hemmhekk eh, xogħol tal-personal tal-presidenza tagħkom kien xaġa tajba ħafna. Issa, waqt il-konferenza tal-klina f'Katowice, intom irbaħtu il-premju tal-Fossil Out Days. Ġifiri nifirħilkom għal dan. Jekk inħares lej soċjetà ċivili Awstrijaka, nara li hemm ħafna nies impenjati u uh, favur il-politika li joħorġu jiġildu kontra il razzizmu u nuqqas tas saltna ta' dritt. E, ġifiri, n-nies verament taw sinjal waqt l-elezzjonijiet għanna bżon Awstrija kostruttiva, soċjetà ċivili, vuċi qawwija li titkellem dwar din is-separazzjoni li għanna fl-Ewropa. Grazzi. Issa għal ehm, gwe il-kellim li jmess. Sur Kurz, aħna ma naqblux ma din il-klima ta' ferħ li għaw fil-kamra dwar ix-xogħol li għamiltu intom jiddispjaċini. Jiena naħseb li hija tal-mistija għall-Unjoni Ewropea illi l-presidenza tal-Kunsill ma jnaqdix mal-pat ta' immigrazzjoni f'Marrakesh li ġi iffirmat minn 150 pajjiż kien patt moderat u fil-verità ipparteċipajtu biex tikdbuh dan il-patt u allura rrid tweġiba. Għaliex? Allura biddiltu l-Unjoni b'dan il-mod billi ma firmajtux dan il-patt. Dan mhux biss għal xelluk ċentrali, Isur Juncker kif ftit aktar eh, ċivili wkoll. Imma parti mill-grupp politiku tagħkom ma miltu xejn ukoll għall pilastru soċjali Ewropej, eh, Ewropew, ma miltu xejn dwar il pakketta ta' Dublin li qbilna u fil-passat. Għadkom qed timblukawh minkejja li konna qbilna u anki l-IDIS. Il-European Deposit Insurance System għal darboħra ma xar xejn dwara. U allura l-Unjoni Bankarja tibqa mhux kompluta. Ma minna xejn laqas dwar tassazzjoni tal-ġganti tal-internet. Xolkom kien illi tqarbu l-entitajiet flimkien biex ikollna naftejm qabel l-elezzjonijiet Ewropej. Għaliex li ma neħdux deċiżjoni dwar dan ifisser illi l-ekonomija Ewropea eh, se tmur lura. U allura jiddispjaċini ngħid illi il-fatt illi l-gvern tagħkom kooperazzjoni mal-partit tal-lemin estrem qed ixxekkel il-ħelsin ta' moviment. U naħseb li din hija xi ħaġa ta' preċedent li ħawadna xi ftit. ħanejt xi ħaġa pożittiva ma wara dat gergir kollu. Jiena naħseb li huwa pożittiv illi talqu l-Kunsill b'mod unanimi unanimu u anki l-Kummissjoni b'mod unanimu. U li l-partiti kollha tal-Parlament Ewropew li bilna fuqa eh, hija xi ħaġa pożittiva għal Greċja, għal Balkani, għal Maċedonja. Hija aħbar tajba li ħarġet riċentament u sfortunatament ma tantx ikollna aħbarijiet sbieħ, jiena nixtieq nassikurakom illi waqt eh, il-ġranet li ġejjin il-Gvern ta' Ċipru tal-Greċja huwa determinat illi din taħdim il-parlament ta' Ateni kaj l-fatt illi għanna id-demokrasija ġdida u l-pasok li jmorru kontra l-PPI e u l-gruppi tal-SND f'din il-Kamra. U huma ma jaqblux ma din il-ħaġa. Grazzi. Issa għal EFTD l-Onorevoli Newton. Aziz President, Komissarju, Sur Juncker, Kurz, ħanibda minn tlet aħbarijiet id-dinja dad-dur. Il-gwerra għadhom għaddejjin u l-Unjoni Ewropea għadha dejja kif inhi minkejja l-iżviluppi il-popolisti xorta kellhom forza kbira. Fl-Unjoni Ewropea l-affarijiet sejrin minnaħa għall-oħra huwa drastiku il lum il-ġurnata l-Unjoni Ewropea hija differenti minn kif kienet qabel il-Presidenza tal-Awstrija. Hemm żvilupp ieħor għall-ewwel darba il-Presidenza tal-Kunsill ma ħassiġ illi kellha taħdem fuq iċ-ċentralizzazzjoni. Intom ħattu triq tajba imma ma mxejtux ma ċentralizzazzjoni. Issa l-patt ta' immigrazzjoni aħna fli fdd għamilna din il-ħaġa fuq l aġenda minn kmieni biex ngħidu illi għal diversi xur kella tkun fuq d-dim tal aġenda u ma kienx ikun hekk li kieku ma ħdimtux fuqha intom. Intom wasaltu għal dibattitu illi tkellem dwar id-diżastru li hemm fil-patt ta' immigrazzjoni. Mela, f'moħħi il-Presidenza Awtrijaka se tkun meqjusa bħala eh, xi ħaġa importanti fil-futur meta naraw ir-riżultati tagħha. Tajjeb ħafna illi wieħed eh, juri snin minn ħin għall-ieħor u naf żgur illi presidenzi oħra se jsegwu l presidenza Awstrijaka. Ovvjament ir-reżistenza ma jfissirx illi dawn il-gvernijiet mhumiex Ewropej, anzi mhux tajjeb li wieħed jgħid iva dejjem x'imdaqqiet ikollok tajt le. U għalhekk il-parti interistituzzjonali tal-qafa Samson jiġi rikonoxxut għandna bżonn verifiki illi huma tali, ġifiri wieħed hemm bżonn ikun jista' jgħid le għall-Unjoni Ewropea taħt il-mixja ta' din il-Parlament u din il-Kummissjoni. Naf illi se nisimgħu iktar le u le fil-futur da se jkun għal benefiċċju eh, tal-Ewropej. Issa fisem illi NF l-Onorevoli Velinski, grazzi ħafna President, Sinjuri. Bħala Awstrijak nixtieq nibda billi nawgura il-kanċellir tagħna Sebastian Kurz merħba dan il-Parlament u nixtieq ukoll illi hu jgħaddi il ringrazzjamenti u r-rispett delegazzjoni tiegħi għall gvern sħiħ tiegħu. Eh, din il-presidenza Awstrijaka kienet professjonali ħafna, kienet effettiva ħafna u kienet eżemplari għal dawn ir-raġunijiet kollha u għal dawn kollha illi qegħdin jippruvaw jwadbu eh, il ħmiġ fuq il-presidenza Awstrijaka hemm bżonn illi dawn jgħaddu għall-SND għax għandkom soċjaldemokratiċi rumeni wkoll fil-grupp tagħkom mhux vera. Jekk qegħdin taraw il-kwistjoni ta' korruzzjoni, eccetera, ftakru illi intkom intkomx predestinati biex tikkritikaw l-oħrajn. U il-grupp tal-ħodor dejjem jirmentaw fuq il-Freedom Party fl-Awstrija ma dan il-partit wara kollox kien dak illi illi jaħdmu ħafna biex jaħdmu mal iżrael u għalhekk għandna bżonn nippruvaw illi nkunu uh, oġġettivi u ma nakkużawx partiti politiċi oħra. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea qal li ma setax jifhem għaliex l-Awstrija ma kinitx ratifikat il patt ta' migrazzjoni imma għax hemm maġġoranza demokratika fil-gvern u fil-parlament biex inkomplu u neterminaw il-politika ta' migrazzjoni aħna stess. Pjuttost milli nirratifikaw patt li apparentament mhuwiex vinkolanti li fl-aħħar mill-aħħar ispiċċa vinkolanti fuqna lkoll. U għalhekk naħseb illi tkun ħaġa tajba illi ma jkollniex arrija illi telep il-pożizzjoni tal-rati għoljien. Matul il-presidenza tal-Awstrija, il-kwistjoni tas sussidjarjetà ingħatat il-valur veru tagħha. Kien hemm konferenza f'Bregenz illi ffissat ir-rotta għall futur tal-Ewropa li tajt li għandna bżonn imorru lura deċiżjonijiet nazzjonali għal dawk il-kwistjonijiet li aħjar noħdu deċiżjoni fuq livell nazzjonali. Il-presidenza tal-Awstra kienet eċċellenti u nittama illi Eh, din it-tip ta' presidenza tal-Kunsill se tkun mudell għal futur grazzi ħafna lill gvern Awstrijak. Issa ngħaddu l-kelma lill onorevoli Ujadzowski għall-NI. Grazzi ħafna President, Sinjuri, nixtieq nirringrazzja lill kanċellier Kurz tal- presidenza pro-Ewropea u pragmatika, eżempju emblematiku kif approċċ pragmatiku jista' jkun iktar ta' benefiċċju bħala u strateġija tal-integrazzjoni dan huwa programm tajjeb, kien programm tajjeb, sikurtà, suċċessi fil-protezzjoni tal-ambjent, fil-protezzjoni kontra l-ġganti tas swieq u kwistjonijiet oħra illi tkellem fuqhom diġà il-kanċillier. Id-differenzi tal-opinjoni fuq il-politika ta' migrazzjoni jindikaw illi hemm bżonn ta' approċċ ta' sens komun għax din il-politika għandha bżonn tkun waħda pragmatika u realistika. Xi ftit snin ilu l il kummissjoni imponiet kwoti fuq l-istati membri illi naqsu l il fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej u żieda ta' populiżmu lek għandna bżonn inkunu kawti, għandna bżonn ikollna politika bbażi ta' solidarjetà mal-ewwel qabel kollox fuq ir-realiżmu. U għalhekk l-esperjenza ta' din il-presidenza hija pożittiva ħafna nixtieq ukoll ninaqat mal-ġlieda tal-antisemitiżmu nittama illi wkoll ikun mod tajjeb biex inkunu nistgħu wkoll inkopru libertajiet ta' twemmin reliġjuż u biex inħarsu l-insara. Grazzi ħafna ngħaddi l-kelma lill president tal-Kummissjoni Sur Juncker. Eh, Sur President, għandi l-impressjoni li tkun ħaġa tajba illi inżidu xi ħaġa fuq il-fatt li dan id-dibattitu partikolari baqa' għaddej u ħad direzzjonijiet differenti għandna bżonn nifakaw fuq il-fatt li għandna bżonn nirringrazzjaw il-presenza tal-Kunsill fuq il-patt globali u l-pożizzjoni partikolari adottata mill-Gvern Awstrijak. Fissem il-Kummissjoni u fissem eh, ta' bosta nies hawnhekk f'dan il-Parlament eh, tiżisti din il-perspettiva partikolari prevalenti illi ma kienieċ rotta tajba li ġiet segwita fuq din il-kwestjoni. Fil-fatt nixtieq ngħid illi kien hemm approċċ pragmatiku min-naħa tal-Presidenza Awstrijaka tal-Kunsill. U fil-fatt kienet presidenza tassow ta' suċċess għandna bżonn nikkonsidraw ukoll il-kundizzjonijiet iċ-ċirkostanzi u naf li kienet eh, xi ħaġa fuq il-patt globali ovvjament eh, waslet għal ċerti kwistjonijiet. Kanċellier Kurtz, President Tajani, Sinjuri. nix ma tantx għandi xinsit nixtieq ningrazzakom ilkoll tal-kooperazzjoni u tal-klim pożittivi ħafna li ntqalu fuq il-Presidenza Awstrijaka. Il-motto tal-Unjoni Ewropea għaqda fid-diversità u ovvjament din hija xi ħaġa li aħna għandna ħafna l-qalbna. Ovvjament jeżistu perspettivi, pożizzjonijiet differenti adottati mill-gruppi politiċi differenti hawnhekk fil-Parlament u din hija d diversità tal-Unjoni Ewropea, is-saħħa demokratika tal-Unjoni Ewropea u irrispettivament tad differenzi li jeżistu fuq suppost nimxu l-qoddim, fej suppost ikun hemm progress, fej suppost nimbottaw, ma ninsawx din hija u nagħmlu ripeta 28 stat membru e, struttura komplessa, idiosinkratika u għamilna ħafna f'din id-diversità, ksibna ħafna trilogi, ħafna trilogi. 23 fil-fatt u ħafna diskussjonijiet importanti, ħafna portafolli ġew trattati u kol matul din il-presidenza mod effettiv u għalhekk grazzi ħafna u nixtieq nawgura kull suċċess lill presidenza rumena. Nixtieq nirringrazzjakom ilkoll u grazzi tal-ospitalità tal-akkoljenza tagħkom matul il-Zaratana hawnhekk f'Strasburgu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-impenn tagħkom. Issa nissospendu s-seduta xi ftit minuti qabel il-laqa solenni tal-20 anniversarju tal-Euro. Grazzi.